Il-President. So the session is resumed. Uh, Inkomplu bis-seduta. Nixtieq ninformakom milli l-President irċieva mill-awtoritajiet kompetenti notifika tal-elezzjoni ta' Sinjura Babet illi ser tieħu fost il-kollega mill-10 ta' jannar l-2014 nilqa l-kollega ġdida u s-sinjura Babet Interess ser tieħu l-post tagħha fil-Parlament u fil-Kumitati skont id-drittijiet mogħtija fir-regoli tal-proċedura għalhekk mill-ġdid nilqek fostna. Is-seduta kif qatt e, ser tkompli il-minuti ta' seduta tal-bieraħ u t-testijiet adottati huma disponibbli hemm xi kummenti hemm xi kummenti fuq il-minuti le ma jidhirx li huwa l-każ mela b'hekk il-minuti huma adottati inkomplu bil-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa dibattitu topiku taħt artiklu 153a approfondiment tat-tagħlim tar-riċerka u ta' tifkira tal-passat totalitarju fl-Ewropa. Nixtieq ninforma lill membri li għal dan id-dibattitu m'hemmx il-proċedura tal-catch DI u il-blue cards mhux se jiġu aċċettati għalhekk jiena nistaqsi lill-awtur anzi lill-awtur fissem il pepesa biex jitkellem f'erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Ministru, Aziza Ministru, Aziz kollegi. Dis-sena qed niċċelebraw it-30 anniversarju mill-waqgħa tar-reġim eh, komunista fl-Ewropa tal-Vant. Illum eh, adottajna rapport dwar eh, dan is-suġġett ikkundannajna r reġimi totalitarji kollha tal-seklu 20 u fakarna s-sofferenza ikkawżata mill-faxxiżmu u l-komuniżmu. E, rajna wkoll id differenzi bejn l-Ewropa tal-Vant u tal-Punent irridu laqda illum irridu rispett għad-dinjità u l-libertà umana. Irridu nipprevenu l-ideja ta' mibeda ta' xenofobija ta' totalitarjaniżmu fl-Ewropa tal-lum. Minħabba raġunijiet differenti da' dibattitu qatt ma sar matul dal-perjodu l-Ewropa faċċat sfidi ġodda u aħna Eh, eh, kieku konna nirrispondu bat iktar ċar li kieku kellna dan id-dibattitu illum mhux qed nagħmlu biżżejjed sabiex nindirizzaw eh, il-passat il reġa' tqajjem il-nazzjonaliżmu l-populiżmu qed jerġgħu jitqajmu minħabba nuqqas ta' fejjim tal-passat. Biżejjed inħarsu lejn ċertu pajjiżi fejn iż-żgħażagħ huma dżappuntati mill-prospettivi ekonomiċi u politiċi bħala riżultat huma jappoġġjaw partiti fil-lemin jew xelluk estrem. Dan huwa biżżejjed sabiex eh, nikkonvinċu ruħna li hemm riskju kbir li nikkommettu l-iżbalji tal-passat. Importanti għalhekk illi nfakru l-passat sabiex iż-żgħażagħ Ewropej ma jiġux vittmi tal-atturi politiċi u jaħsbu li din hija soluzzjoni faċli għal problemi jekk aħna ma nfakrux il-memorja tal-passat, aħna nippermettu l-ġenerazzjoni żgħażagħ sabiex ikunu mexxija minn propaganda ħażina dwar il faxiżmu in naziżmu u l reġimi komunisti. Għalhekk in-nostalġija hija mifruxa llum minħabba l-injoranza dwar ir-reati tal-passat. Tendenzi ta' tħassib dwar it-totalitarjaniżmu tal-passat L-edukazzjoni nistgħu nużaw bħala mudell kullimkien. Bl-edukazzjoni l-ġenerazzjoni mista' Ewropew ġejjin minn fejn ġejjin fl-Ewropa ikunu jistgħu jitalmu dwar ir-reġimi totalitarji fis-seklu 20 fl-Ewropa u jitalmu illi ħafna nies issagrifikaw irwieħhom għal libertà, demokrazija u drittijiet umani. Importanti li jkunu jafu li l-libertà mhux żgura u kellna niġġieldu għalija il-bira f'din il-kamra iċċelebrajna l-20 sena tal-ewra, però importanti li niftakru illi l-Ewropa hija iktar minn munita unika jew suq uniku huwa paċi, żin, demokrazija u drittijiet umani l-Unjoni Ewropea hija risposta għall orruri ta' totalitarjaniżmu u t tbatija tal-passat illum irridu nipproteġu l-valuri tagħna, rridu nindunaw bit-teddida minħabba nuqqas ta' memorja storika jew għalhekk nużaw l-edukazzjoni sabiex inżommu dal-proġett uniku għal ġenerazzjoni mista' Ewropej u inwaqfuhom milli jsiru vittmi tal-injoranza u tal-manipolazzjoni. Grazzi ħafna issa fisem il-Kunsill eh, il-Ministru Ċjott. Sur President, membri onorevoli, is-suġġett tad-dibattitu tagħna tal-lum imis mal-qalba tal-Unjoni u x'tirrappreżenta il-reġimi fl-Ewropa fl-aħħar seklu jibqgħu kapitlu eh, mudlam fl-istorja tal-Unjoni tal-Ewropa. L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq valuri komuni u l-prinċipji ġenerali tar-rispett tad-dinjità umana, il-ħelsien, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad dritt u r-rispett għad-drittijiet umani. Lan huwa li nirrispettaw dawn il-valuri. Aħna lkoll konxi illi dawn il-valuri eh, poġġew taħt id-dita fl-aħħar snin sfortunat Anzi, fortunatament il-ġenerazzjoni żgħażagħ ma batewx taħt ir-reġimi totalitarji, però hemm riskju illi dawn il-valuri u l-prinċipji qed noħdom biżguri il-valuri komuni ippermettew li twal perjodu ta' paċi fl-Ewropa jibqgħu il-bażi ta' soċjetajiet demokratiċi tagħna u għandhom jiġu protetti. U mm, nipromovuhom. Illum is-soċjetajiet tagħna huma friskju minħabba l-ksenofobija, minħabba nazzjonaliżmu, diskriminazzjoni, nuqqas ta' informazzjoni jew inkella radikalizzazzjoni vjolenta u dawn huma ftit uħud. Jekk iridu nifhmu il-preżent u li nifhmu l-passat huwa kruċjali nuqqas ta' għarfien dwar l-oriġini tal-Unjoni u dwar il-mod kif taħdem iżżid ir-riskju ta', diskriminazzjoni u tipprevjeni l-ċittadini milli jkollhom eh, opinjoni dwar, l-Unjoni. Min-naħa l-oħra, li nkunu nafu l-passat il-wirt tal-istati membri iwassal għal rispett u fejm reċiproku u b'hekk nistgħu ikollna aktar sens ta' appartenenza nafu illi l-edukazzjoni għandha rwol kruċjali sabiex nippromuovu l valuri komuni tagħna u sabiex nippromuovu fejn aħjar tal-Unjoni u ta' xulxin. Aħna wkoll konxi illi l il kompetenza tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni hija limitata u l-Istati membri għadhom responsabbli bi sħiħ għall-sistema tal-edukazzjoni tagħhom u kif jiġu formati l kurikuli tagħhom. Però fi żmien meta l-Unjoni Ewropea taħseb fil-futur u qed tipprova tinvolvi l-ċittadini, speċjalment l um, f'aġenda ta' valuri maqsuma naħsbu li huwa importanti li noħolqu sens ta' appartenenza fost l-Ewropej. Għalhekk dan l-ispiritu l-istati membri ħadu numru ta' impenji e kif insibu f'diversi stqarrijiet politiċi kemm konklużjonijiet tal-Kunsill kif ukoll rakkomandazzjonijiet dawn jipprovdu bażi sħiħa għal kooperazzjoni f'dan il-qasam fis-summit ta' Gothenburg f'Novembru tal-2017 il-kapijiet ta' stati gvernijiet għażlu l-edukazzjoni u l-kultura bħala l-ewwel suġġett li għandu jiġi indirizzat taħt l-aġenda tal-mexxejja l-ġdida u ħadu l-impenn li jagħmlu iktar f'dal-qasam. Dawn id-diskussjonijiet ġew segwiti mill-konklużjoni tal-Kunsill ta' Diċembru tal-2017 illi urrew kif l-edukazzjoni u l-Kunsill huma importanti sabiex ikollna soċjetajiet koeżivi u inklusivi. F'Mejju tal-2017 il-Kunsill adotta rakkomandazzjoni sabiex nippromovu valuri eh, maqsuma l-edukativa, l-edukazzjoni inklusiva U kien hemm ukoll segwitu għad dikjarazzjoni ta' Pariġi fl-2015 fejn il-Ministru ta' il tal-Edukazzjoni saqgħu fuq l-importanza illi l-edukazzjoni jista' jkollha f'dan il-qasam. Id-dikjarazzjonijiet ta' Pariġi huma relevanti llum ta' skemm kienu dakinhar. Barra mill-isforzi tagħna f'dan il-qasam fuq livell nazzjonali rridu nagħmlu l-aħjar użu tal-istrumenti u programmi Ewropej bħal Erasmus Plus Horizon u Ewropa Kreattiva. Il-Korp Ewropea Solidarjetà u inizjattivi oħra li jippromovu l-valuri maqsum tagħna. Irridu nipprovdu l żgħażagħ tagħna bil-ħiliet u l-kompetenzi sabiex isiru ċittadini attivi, informati u responsabbli il-ħsieb kritiku huwa importanti għas soċjetà tal-lum, iż-żgħażagħ irridu jiżviluppaw analiżi kritika sabiex jindirizzaw il-volum il dejjem jikber ta' informazzjoni jridu jkunu konxi mill-bżonn li jidentifikaw b'mod tajjeb u jużaw sorsi e, ta' min joqgħod fuqhom ta' informazzjoni għax hemm riskju ta' diżinformazzjoni finalment huwa importanti ħafna li nippromuovu u ninkoraġġixxu t-tolleranza, il-fejm reċiproku u d-dialogu interkulturali sabiex ikollna futur aħjar ir-rwol tal-edukazzjoni tal-personal u t-taħriġ kontinu tagħhom huwa importanti. Importanti illi nitalmu kif nindirizzaw eh, suġġetti diffiċli jew kontroversjali u mhux eh, sempliċement ma nindirizzawhomx il-għalliema għandhom bżonn ta' appoġġ fil-wall ġdid tagħhom eh, fi klassijiet dejjem iktar diversifikati. Dan is-suġġett huwa marbut mill-qrib mal-prijoritajiet tal-Presidenza tagħna hekk kif il-Prim Ministru tagħna ppreżentathom ilbieraħ wieħed mill-pilastri tagħna huwa l-Ewropa ta' valuri komuni. Aħna rridu nsaħħu solidarjetà u l-koeżjoni tal-Unjoni Ewropea permezz tal-promozzjoni ta' politiki li jiġġieldu diskriminazzjoni u bekk niżguraw eh, opportunitajiet indaqs u trattament indaqs. Irridu nżidu wkoll l-involviment ta' ċittadini, speċjalment iż-żgħażagħ fid-dibattitu Ewropew sabiex nagħlaq Nista' nassigurakom li dil kwistjoni ser tibqa' priorità fl-aġenda tal-Kunsill. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Uh, grazzi ħafna. Issa nilqa lil kummissarju Jurova nadilek il-kelma. Sur President, membri onorevoli, grazzi ħafna talli poġġejtu dan id-dibattitu fuq l-aġenda illi nitalmu dwar l-istorja tagħna u nanalizzaw il-forzi komplessi fis-soċjetajiet tagħna hija l-bażi sabiex nifhmu id-dinja illi qed ngħixu fiha llum illi nkunu nafu dwar il-passat tagħna huwa importanti sabiex nibdu l futur tal-kontinent u tal-pajjiżi tagħna ma ninsewx illi l-idea tal-bażi tal-proġett ta' integrazzjoni Ewropea kienet illi l-istorja ma terġax tirrepeti ruha il-libertajiet, il-valuri, l-istil ta' ħajja tagħna irridu niddefenduhom ta' kuljum. L-infakru u nalmu l-passat kif ukoll illi nikkultivaw il-memorja ta' żminijiet diffiċli huwa importanti sabiex ikollna futur komuni. Importanti illi ninkludu ir-reġimi totalitarji kollha jekk ikunu faxxisti, komunisti u oħrajn. Palma nagħmlu fil-ġranet meta nfakru l vittmi ta' dawn ir-reġimi fil-20 ta' wissu ta' kull sena. Il-Kummissjoni tfakkar il-memorja riċerka u il-tifkira dwar dan il-passat b'diversi modi li nsommu il-memorja tal-passat totalitarju tal-Ewropa huwa tema tal-programma ċittadini Ewropew. Ninkoraġġi l ċittadini sabiex jirriflettu dwar id-diversità kulturali dwar il-valuri komuni. Hemm fondi disponibbli sabiex jitwat inizjattivi u nistudjaw il- il-ħsib ta' wara r-reġimi totalitarji fil-istorja tal-Ewropa u inkoll infakru il-vittmi tar-reati tagħhom barra minn hekk. L-Ewropa ċittadini hija l-għodda prinċipali sabiex inqajmu għarfien u nedukaw dwar l olokaust ta' kull sena il-Kummissjoni tinvesti 3.5 miljun euro f'dawn il-proġetti hemm ħafna qotijiet illi Eh, jappoġġaw situ kol ta' edukazzjoni dwar l-Holocaust. Il-memorja trid tibqa' priorità l-Ewropa ukoll hija msieħba tal-Alleanza tat-Tifkira tal-Holocaust. Il-Kummissjoni qiegħda wkoll tappoġġa l-ikbar inizjattiva ta' riċerka dwar l-Holocaust bi 8 miljun euro permezz tal-proġett Orizzont 2020 li huwa msejjaħ l-infrastruttura ta' riċerka tal-Holocaust Ewropew barra minn hekk fil-qasam tar riċerka fl-2015 u l-2017 il-Kummissjoni ppubblikat sejħiet taħt il-programm Orizzont 2020 sabiex tappoġġa riċerka fuq l-oppożizzjoni kulturali taħt il-pajjiżi li kienu soċjalisti. Eh, u eh, sabiex infakru l-passat diffiċli. Eh, din naħdmu fuq il fuq dawn il-pajjiżi li kienu komunisti. Bekk ħloqna l-ewwel database digitali u tkellimna dwar oppożizzjoni kulturali fil-pajjiżi li kienu soċjalisti. L-edukazzjoni, r-riċerka u t-tifkira tal-passat huwa essenzjali sabiex ikollna demokrazija miftuħa l-Unjoni Ewropea tappoġġa politiki nazzjonali sabiex nifhmu aħjar l-istorja tagħna u l-valuri komuni tagħna. Il-programm attwali tal-Erasmus Plus issa appoġġa madwar 30 proġett illi jindirizzaw l-istorja u t-totalitarjaniżmu fil-passat tal-Unjoni Ewropea. Dar proġett jagħti l-opportunità lill-istudenti li jitalmu dwar il-passat mod dirett u jibdlu l-ħajjiet tagħhom bħala riżultat mixtieq. Il-sena l-oħra, il-Kummissjoni ħarġet rakkomandazzjoni dwar edukazzjoni inklusiva u dwar id-dimensjoni Ewropea ta' talim l-Istati membri qablu dwar dan wara ftit xhur biss dan kien suċċess qatt qabel l-Unjoni Ewropea ma qalet b'mod ċar kemm importanti li nippromovu l-valuri komuni tagħna sabiex noħolqu sens ta' appartenenza sabiex nagħmlu dwar il-valuri bażi tal-Unjoni Ewropea, il-bidu tal-Unjoni Ewropea u nitalmu dwar l-istorja komplessa fl-istati membri tagħna. Il-Kummissjoni temmen bisih li l-edukazzjoni hija wkoll l-iktar mezz importanti sabiex nipprevenu l-antisemitiżmu għalhekk il-Kummissjoni qed tagħmel kofinanzjament ta' studju dwar l-Holocaust fil-edukazzjoni kontemporanja dan flimkien mal-UNESCO. Finalment, nistgħu nqajmu arfien u fejjim permezz tal-wirt kulturali tagħna. U jiena kuntenta illi hemm tikketta ta' wirt Ewropew li nittat li siti ta' sinifikat storiku bħal it-tarsna fil-Polonja fost l-oħrajn Aħna ser komplu nfakru eh, l-istorja li nifmu il-passat huwa kroċjali jekk rridu ngħixu flimkien u rridu nibdu futur aħjar għall kontinent tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Kummissarju, kollegi. Nixtieq ngħid li għandna lista sħiħa ta' kelliema kellna dibattiti twal u rrid ninsisti li għandkom tirrispettaw il-ħin tagħkom. Issa anzi nistaqsi s-Sur Kanjeta sabiex jitkellem. Anzi, l-Sinjura L-aħħar seklu għalinna li eh, dawn ir-reġimi huma perikolużi għalhekk mm, rejati totalitarji m'għandhomx jiġu repetuti u għalhekk iridu l-edukazzjoni, riċerka u t-tifkira sabiex inkunu maquda u reżiljenti sabiex eh, dan fid-daw tal isfidi Irridu nirrikonoxxu u eh, nirreżistu r radikali kemm fuq ix-xeluk u kemm fuq il-lemin. Irridu ma ħalluhomx li kisru l-valuri tagħna u s-soċjetajiet tagħna. L-Unjoni Ewropea ġiet mibnija wara t trauma tan-nazzjonizmu, soċjaliżmu u l-komuniżmu. Kien hemm differenza fl-ideoloġija huma bdew bħala gruppi ta' populisti illi ħatfu l-poter u bnew l-iktar reġimi brutali illi eh, mħallew miljuni ta' vittmi l-esperjenza dominanti fl-Ewropa tal-Punent kien in-naziżmu meta l-Ewropa ċentrali u tal-Vant esperjenzaw kollox. Dawn ir-reġimi totalitarji huma l wirt komunitana u l-Ewropa trid tkun tista' titkellem dwar eh, dwar din dan il-wirt b'lingwa komuni. L-Unjoni Ewropea trid toffri affas għal riċerka komprensiva dwar il totalitarjaniżmu fl-Ewropa. Irridu ikun hemm proġetti wkoll ta' edukazzjoni, irridu wkoll niftħu l-arkivi storiċi sabiex nivverifikaw il-ħajjiet storiċi. Irridu wkoll naraw rabta ċara bejn il-populiżmu, l-estremiżmu, id-dittatorjat u l-awtoritarjanizmu madwar id-dinja. Barra minn hekk irridu naġixxu meta jkun hemm nuqqas ta' drittijiet umani fir-Russja, fiċ-Ċina, fl-Iran jew e, fil-ġihadiżmu. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kamer Merfil. Jahrhundert eine Geschichte der Verirrungen, der Verbrechen des Krieges und des Unrechts l-Ewropa għandha storja ta' gwerer imma wkoll suċċess meta twaqfet l-Unjoni Ewropea, meta waqala il-ħajt ta' Berlin, id-demokrazija hemm bżonn li tiftakar l-istorja. U meta nafu l-istorja tal-passat inkunu nistgħu nibnu l futur tagħna. Soċjetà pluralista il Dan kollox tallemnieh mill eh, eh, tal-istulit li ritna l-istorja fil-seklu 20 nirrikonoxxu l-iżbalji niftakru ki għaliex saru u kif saru, naraw min kien ħati. Eh, Willy Brandt kien qal f'Warsaw li dak iż-żmien kien meta kien ħalla memorja fil-ghettos L-istorja hija twila, komplikata, ikun hemm kontradizzjonijiet meta tipprova inti tispjega l-affarijiet forsi kif saru għalhekk li niftakru it-tifkiriet mhux dejjem ikunu 100% l-eżatti. Politika li ta' tifkira li eh, nuru fej kienu l-problemi mux se taqqat in-nies. zon li nuru li l-istorja ma turinix li kienem it-tellif u r-rebbieħ min kien ħażin u min kien tajjeb, min kien iswet u min kien abjat. Hemm bżonn li dejjem inkomplu nsaqsu lilna nfusna biex niġġieldu kontra l-populizmu naraw aħna fiex qegħdin 30 sena wara li eh, eh, waqa l-ħajta Berlin eh, rridu naħsbu nirriflettu il totalarizmu l-populizmu għandhom xi ħaġa komuni ma jitolbux li jkun hemm it-tifkira, imma jippruvaw jispjegaw l-istorja mill-punt tifista tagħhom. Din hija distinzjoni li tajjeb inżommu u għajnejna, grazzi jekk se nkomplu kif sejrin mhux um, se nirrispettaw il-ħin u u se il-ħin ta' ħaddieħor um, jiddispjaċini għal dan. Um, jiena ħallejtkom titkellmu iktar fit-tul mill kien imiskom u mhux se nagħmel dan għax mhux xir għal ħaddieħor. Is-sur skripek. Grazzi, grazzi ħafna sur President. Ħan nipprova nżomm mal-ħin. il-maġġoranza ta' membri hawnhekk jafu eżattament xi fisser reġim totalitarju għax għal għexieren ta' snin f'ħafna reġjuni tal-Ewropa kellna dawn it-tipi ta' reġims. Jiena naf li gvernijiet bħal dawn ikunu rridu eh, jolqu super societies. Jiena meta kont żgħir kont pionier. Dejjem ippruvajt nġilet nipproteġi il-pajjiżi imma konna indottrinati u koll b'xi mod jew ieħor. Ma stajniex nużaw ċertu kliem jew insemmu per eżempju l-kristjaneżmu ikonna ċertu edejat nirriflettu fuq ċertu affarijiet ma stajniex. Jiena naħseb li hemm bżonn nedukaw iż-żasaħ tagħna biex ma ninsew xertu affarijiet koroħ li ġraw biex dawn ma jerġgħux ma nippermettux li jerġgħu jiġru. Soldat tat tieni gwerra dinija kaċik li kien membru tal-armata tal-Ċekoslovakkja dak iż-żmien Dak iż-żmien il-mikrofonu tal-kelim jinqata. Cenizas humeantes de los totalitarismos. Jiena Sinjura Barban, jiena twelliet fi żminijiet koroħa. Vakla fħavel għal kien għalek fuq totalitarizmu, il-xejra ta' l-ideoloġiji li ma jkunux reali u fil-realità totalitarja għanda raġuni u il-verità tiġi identifikata hija ta' mal-poter. Jekk aħna ninsow, jekk ma nifmux il-passat, il-fatt li eh, il-trattati jistipulaw li aħna jkonna din l-Unjoni ma li nkunu maquda ma ssirx. Qed nitkellmu fuq din il-ġlida komuni għad-demokrazija, għall-libertà. Il-memorja hija fraġli għax tinsa hemm bżonn li il-memorja ta' totalitarjerizmu ma ninsowix mill-punto di vista koll tal-istorja komuni tal-Ewropa sabiex ma, ma jkunx nkunux qegħdin inkepsu iktar il-nazzjonaliżmu, il-populizmu. il nazzjonaliżmu il populizmu il il populizmu Dan għandu kun lan tana u dawn l-istorja għandha tispirana. Is-sur Rope għal-minuta. Grazzi, President, kollegi. Iva, huwa importanti ħafna li nfakru l-ġenerazzjoni zazax tagħna ta' traġedji tal-biża li sofra il-bniedem minħabba reġim totalitarji. Fil-Litwanja, pereżempju, per aħna tlifna xi tmimmit eh, ċittadin tal-pajjiżna mħabba l-okkupazzjoni tar-Russja. Ħafna minnhom indbatu s Siberja u mietu bil-ġuħ u bil-bart terz eh, kienu nisaw tfal li mietu f'kondizjonijiet eh, tal-biza bħal dawn. Dawn ir-rejati tal-komunisti ħatta duma pattali jom għalissa l-istanilizmu u kol. Fir-Russja palissa huwa xi forma ta' kult u qed jiġi eh, idolizzat anki fuq televiżjoni fil-ħwienet. fil-ħwienet jiġi idolizzat il-fat li Stalin u Hitler ippruvaw u koll jifirdu il-pajizi tal-Baltiku. Dawn affarijiet m'għandix ninsom. Grazzi ħafna. Is-sur kuntis għal minuta u nofs. Iva, grazzi President, kollegi. Jiena nemmen li id-dibattitu li qed nagħmlu illum ma jindirizzax l-sfidi ta' bħalissa għal favur iż-żgħażagħ u l-investiment Bħalissa nafu li l-edukazzjoni qed U l-edukazzjoni dik jiġifieri il rwol storiku tagħha mhux tista ma tistax tagħmlu għax skont il-linji ta' politika tal-Ewropa l-edukazzjoni tfarket skapitu tal-bżonnijiet tal-ekonomija. M'hemmx biżejjed flus. U il-flus ma jitnefqux għall-edukazzjoni il-flus li jem, qed naraw li n-nies jippruvaw jerġgħu jikdbu l-istorja mill-ġdid kif jarawha huma. Dan naraw mill-miżuri li jieħdu eh, ċertu stati membri kontra l-komuniżmu. Araw x'qed jiġri fil-Ġermanja. L-Ġermanja ma trix tħallas lura il-vitmi tan-naziżmu f'pajjiżi x'inhi l-lezzjoni li qegħdin nippruvaw nagħmlu bħalissa qed naraw iktar attakki ġifir fil-forma ta' l-austerita dawn iġibu biss dizastri u ma jaħdux sib is-soċjetà u l-bżonnijiet tal-edukazzjoni tal-istess soċjetà. Violenza, aggressjoni li edha teqret is-sistemi ta' edukattivi tagħna. Grazzi. Surnej Gill dawk li ma jitalmux mill-istorja se jerġgħu jirrepetu l-iżbalji jiena nemmen fl-edukazzjoni imma rridu nafu l-edukazzjoni tista' tintuża u tintuża għal iktar propaganda. Jiena imħasseb għal fatt li l-Unjoni tuża dan kollu biex tkompli bil-propaganda tal-esistenza tagħha u tara li ċittadini patriottiċi ta' ċertu stati nazzjonijiet e, biex da tirrendihom bħala il ħżiena Ejja ma ninsowx li il-kontrarju tal-populizmu huwa lan populist. Għalix minu populista intom tpinġuħ bħala ħażin meta dawn ma jkunux qed idoq e, u diska li tidu tisimgħu intom l-Unjoni Ewropea veru li ġabet 75 sena ta' paċi fl-Ewropa il-komunikazzjoni, il-kooperazzjoni ħafna drabi għenu imma tejdux għandu xjamel il-NATO, l-Istati Uniti, il-ġnus Mauda u l-armi nukleari li eh, raw li l-gwerer ma jisirux. Jekk għandkom dubji fil-edukazzjoni għafdaw l-istati membri biex jaraw huma xinu l-aħjar għall-tfal tagħhom. Il-sistemi ta' edukazzjoni nazzjonali u l-motivazzjoni politika m'għandix tiddaħħal fl-edukazzjoni. Eh, L-onorver aħna Iva, grazzi President. L-istorja ta' totalarizmu rridu nalmuwa u mux eh, mħabba li jina kontra il-komunizmu li qed nħamba fuq dan, imma l-Unjoni Ewropea m'għandix eh, teduka meta qed naraw Ewropej li qegħdin ibatu u jaraw li l-problemi tagħhom ta' kuljum ma tinsibalhomx soluzzjoni. Il-verità tal-istorja u l-istorja tat-totalitarizmu torina li xanna namlu tendenzi fil-Unjoni Ewropea naraw iġifiri li jem il-propaganda fl-iskejjel, il-persekuzzjoni tal-polizija kontra il-araw xqed jiġri fil-Greċja, fil-Ġermanja, fil-Franza, fil-Greċja, fil-Italja, anki kontra eh, ċertu partiti. Il-totalarizmu Eh, fl-Europa irridu nerġu naħsbu x'qed jiġri bħalissa il-mikrofonu eh, tal-kellima jinqata. Eh, Sinjura Papa Dakis. Sinjur Papadakis.